ġew adottati llum il-persuni l-entitajiet li huma msejħa huma nizla fi riżoluzzjonijiet. Din is-sessjoni tal-Parlament Ewropew hija issa u s-seduta hija magħluqa. Grazzi.